suq digitali waħdini. Il-Kummissarju Ansip fidejk. Kummissarju, tuna minuta ta'. Thank you very much. We start with the speech of the Commissioner Ansip. You have the floor, Commissioner. Kommissarju, Ansip, membri onorevoli tal-Parlament Ewropew, illum il-Kommissjoni Ewropea għamel avvanz kbir lejn li u suq wahdini digitali għall-Ewropa għal bżewġ pakketti tal-inizjattivi. L-ewwel li ħaj jiftaħ il-kummerċ madwar l-Ewropa li neħu il-fiduċa tal-konsumatur u neħu diskriminazzjoni. Il-realitajiet għal dak li huwa il-approċ eh, modern u regoli ta' xandir, mezzi ta' xandir, u jirriflettu l-impenni illi għamlet il-Kommissjoni fil-suq wieħed waħdini fi strateġija illi jina prezentajt Strasburgu f'din is-sala sena ilu. Dan lan huwa li konna suq wieħed waħdin li jaħdem sew madwar il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Nibda billi nara il-pakket tal-e-commerce. Aħna irridu niftħu is-suq tal-e-commerce sabiex isir pan-Ewropew tas-sew. kondizjonijiet ġusti għall konsumatur u negozji madwar l-Unjoni Ewropea u s-swieq tagħha. Waqt li iktar u iktar regoli u servizzi jiġu jisiru pala kummerċ fuq l-internet, l-rata fl-Unjoni Ewropea qed tiżdied pass kajman ħafna u rridu ntejbu dan. Aħna irridu nagħtu iktar opportunità li l-SMEs tagħna mhux biss limitata s-suq miftuħ imma li jkunu jistgħu jisfruttaw il-suq suq eh, li kemm jista' jkun il-vantaġġi tas-suq tal-suq eh, diġitali tal-suq waħdieni. Aħna nfukaw fuq tliet affarijiet dan il-pakket, ma jkunx hemm diskriminazzjoni ġustifikata fuq l-internet kif ukoll ma tkunx fuq l-internet offline. Eh, inti f'suq waħdini ma tistax tiddiskrimina skont in-nazzjonalità il-residenza jew post fejn huwa stabiliment tiegħek, iżda sirx illi il-kumpaniji ma jistawx iwasslu l-prodotti f'kull suq, imma jekk konsumatur mbagħad jiġi fil-ħanut fuq l-internet għandhom jiġu trattati daqs li kieku kienu lokali, mhux trattati differenti. Jiġri nista' dak il-pajjiż. Il, però il-kummerċanti mhumiex mitluba li li li jagħmlu kummerċ, ma kienx jistgħu jagħmlu kummerċ mod differenti ma fuq livell transkonfinali mill-palli kieku jagħmlu f'pajjiż tagħhom. Barra minn hekk il-prezzijiet iktar indaqs, jeħeġġeġ kompetizzjoni u jagħmel is-servizzi tal-posta eh, ta' swassil tal-pakketti iktar faċli. U barra minn hekk inti kollok iktar għażla bħala konsumatur il-bejħa bl-imnut ikunu jistaw jilħu il-konsumaturi jistaw mod iktar faċla ħaj jkun hemm iktar negozju għal min jipprovdi n-negozju. Namlu ċara li m'hemmx intenzjoni li nimponu prezz wieħed waħdini madwar l-Ewropa. It-tielet net, il-pakket tagħna ser għajjem il-kommerċ elettroniku billi xejjen il-kommerċ prassi inġusti kummerċjali u jsaħħu l-forzar ta' drittijiet tal-bniedem ta' drittijiet tal-konsumatur propjament madwar il-frontieri. Għajsaħħaħ ukoll il-kooperazzjoni bejn il-awtoritajiet tal-ħarsin tal-konsumatur. Flimkien dawn il-miżuri għandhom lan illi jxejnu xkiel lejn il-kommerċ elettroniku. Sir President, Sinjuri, il-pjattaformi fuq l-internet huma realtà ġdida fejn l-Ewropa trid tirreġixxi għalihom u trid tħaddanhom. Fi żmien qasir għandna rridu nittrasformaw il-ħajja tagħna ta' kuljum ta' kif nbijaw, nixtru, nvjaġġaw, nitalmu, noħolqu u anki it-tip ta' divertiment tagħna dan jgħati iktar għażla lill-soċjetà, lill-industri, lill-negozji, l-SMEs. Il-prinċipju huwa illi ikonna il-kondizjonijiet ideali biex il-negozji jkunu jistgħu javvanzaw u jikbru fis-suq diġitali. Imma dan irid iseħħ mod ikun ġust u dan ifisser kundizzjonijiet indaqs għal kompetizzjoni ġusta u miftuħa. Kull min ikun valut fis-suq tradizzjonali u l-fornituri ta' servizzi online għandhom jaqdu l-istess regoli minnaj, jobdu l-istess regoli minnaj ma jkun hemm eċċezzjoni. Istudji juru illi pjattaformi innovattivi għandhom impatt pożittiv fuq l-ekonomija tagħna u jtejbu l-kompetittività. Juri illi l-Unjoni Ewropea jirnexxila dak li huwa l-ekonomija tal-apps, is-saħħa, il-finanzi u l-ekonomija kollaborattiva. Biex aħna nmexxu l-qudiem u nikbru, kull pjattaforma anki dik Ewropea teħtieġ ambjent legali biex ittihom ċertezza u għal daqstant aħna qed ngħidu moċċar fil-komunikazzjoni tagħna li mhux se jkun hemm ebda regolament orizzontali ġdid jew regolatur ġdid għall pjattaformi. Aħna maħniex ser jinbidlu il-qafas tal-e-commerce u il-dispożizzjonijiet ta' responsabilità. Ovvjament, il-pjattaformi kif ukoll il-fornituri kollha tal-internet u intermedjarji fuq l-internet iridu jirrispettaw il-liġi tal-Unjoni Ewropea u t-trittijiet tal-bniedem jridu jaġixxu mod responsabbli f'termini tal-kontenut u jridu jżommu l-attivitajiet tagħhom trasparenti. U dawn huma prinċipji importanti. U aħna jridu li jkollna approċċ xieraq li jfisser illi jekk naraw kwistjoni bi pjattaformi u relazzjonijiet għal dak li huwa id-drittijiet tal-awtur dawn insolvuhom skont ir-regoli tagħna dwar id-drittijiet tal-awtur jew il-copyright. Jekk hemm kwistjoni għandha x'taqsam mat telecoms mela rridu nsolvuha fil-dokument tat telecoms, fil-pakket tat telecoms. L-ewwel passi diġà ttieħdu dwar il-proposta tagħna fuq il-servizzi tagħna ta' audiovisivi tal-medja e, fejn dawn il-direttivi ma' parti mill-ambitu ġid ta' dan l-istrument. Il-prinċipji wkoll japplikaw għal xandir fejn il-preżenza sinifikanti tal-pjattaformi online u l video on demand, il-fornitur tal-video on demand kif kif kif kif jaġixxu f'dan ir-rigward dan il-kontest il-klijenti u allura rridu nadattaw loħna għal din ir-realtà u naraw li kulħadd jobda l-istess regoli. Peress li ħadmet sew, m'hemmx għal xiex noqogħdu nbidlu l pajjiż ta' oriġini, prinċipju ta' pajjiż ta' oriġini, is-servizzi tal-medja, il-fornituri ta' servizzi tal-medja, ser ikunu xorta suġġetti għal regoli tal-pajjiż ta' fejn huma bbażati. Il-proposta tagħna wkoll ser daħal iktar flessibilità għal regoli ta' riklam u saħħaħ il-xogħol tagħna għal xogħol kreattiv billi ntejbu l-prominenza. Ħajsaħħaħ il-protezzjoni ta' minuri illi imorru online biex jaraw il-kontenut, ħajsaħħaħ ir wol ta' regolaturi tal-medja. Jiena nistenna bil-ħerqa biex naħdem ma'kom għal-Parlament mill-qrib sabiex flimkien inkunu nistgħu indawru dawn iż-żewġ pakketti importanti u proposti f'realtà li huwa essenzjali biex nibnu l suq diġitali li teħtan teħtieġ l-Ewropa. Suq fejn l-Ewropa l-Ewropej kollha se jirbħu. Grazzi. Grazie commissario, ora passiamo agli interventi. Grazie Nando all'interventi fissami il gruppi all'EPP il Sur Andreas, Andreas Schwab. Presidente, Vizepräsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Sur President, Vizepräsident, kollegi, l-ewwel net. Jiena membru tal-PP nixtieq ilkom il-ġid. il ġid naħsbu illi il-Kummissjoni sejra fit-triq tajba u fl-istess ħin qed toqgħod attenta f'dawk is-setturi fejn għandna bżonn iktar informazzjoni u aħna msaħsbin dwar il-kundizzjoni tas-suq, però sejrin fid-direzzjoni tajba. Hemm is-suġġeriment tal-geoblocking l-aħħar żona fejn il fejn għatem suq malu. Dan għandu impatt fuq il-konsumaturi. Eh, Parigi Pariġi huwa eżempju importanti dawn huma postijiet fejn għandna bżonn suq uniku unanimu għandna bżonn ta' enfasi dwar dan. Se jkun hemm dibattitu kbir hawnhekk xi wħud jgħidu li f'xi setturi nistgħu nagħmlu iktar, però aħna rridu naħdmu b'tali mod li niżguraw li ċ-ċittadini kollha tal-Unjoni Ewropea jibbenefikjaw minn dan il-pakkett. Dwar il-pjattaformi ma rridux approċċ orizzontali fuq il-bażi tal-inkjesta tas-settur dan naħseb li hu l-approċċ tajjeb però mhux skuża biex ma nagħmlu xejn. Fejn niġu għas-sigurtà tal-informazzjoni naħseb illi diġà qed nagħmlu xogħol fid-direzzjoni tajba u u fejnem e, u għan neċessarju nimxu l-qoddim. Għana nasbu li huwa importanti ħafna li ninkoraġġixxu il-kompetitività bejn is-setturi fl-Unjoni Ewropea anke fost dawk il-persuni li jaħdmu flimkien magħna minn barra l-Ewropa. 500 miljun konsumatur fis-suq uniku Ewropew dan huwa importanti. Aħna rridu naħdmu flimkien magħkom dwar dan, grazzi. Issa għal l-SND ħadd kellimna is-Sinjura Gephardt. Grazzi ħafna Sur President, Sur Ansip. Grazzi tal-li qed tippreżentawna dan il-pakkett għanna l-lista ta' miżura ta' miżuri u ħadinna xiftit ħin, pero finalment għanna il-pakket fidejna. Nifirħulkom sa mill-2011 il-Parlament kienet jaħdem sabiex nimxu f'din id-direzzjoni. Fid-dinja li nixu fija l-lum ma nistawx naħsbu f'negozjant li jiddependi biss fuq l-istat membru li jgħix fih. Aħna rridu nipproteġu il-konsumaturi wkoll, aħna rridu neħu diskriminazzjoni. Anki jekk ikun il-pajjiż li jgħixu fih jew il-karta ta' kreditu li għandhom. In-nies rridu jkunu fuq quddiem ta' tħassib tagħna. Intom għedtu illi Inti għed li ma tippjanax li jkollok approċċ orizzontali għal pjattaforma għal pjattaformi. Fir-rapport tagħna f'jannar għana mill-Parlament Ewropew edna li dan ikun l approċ il-ħażin għalhekk naqbel miegħek. Il-pjattaformi huma daqstan differenzi differenti fil-form tagħha li ma nistgħux nagħmlu soluzzjoni għal kuħadd Irridu nimmiraw u nindirizzaw problemi speċifiċi skont is-setturi dan huwa l-approċċ tajjeb li aħna nistgħu nappoġġjaw. Aħna għandna bżonn ukoll li naraw xi ħaġa oħra fil-pakkett għandna bżonn appoġġ b'saħħtu għall konsumaturi rridu trasparenza ikbar għal bejħ u xiri online għalhekk iċ-ċittadini ma jkollhomx jaffaċċjaw nuqqas ta' trasparenza jew ikollhom iħallsu tariffi moħbija illi ma jarawx fil-ordni taħdobu fl-aħħar tal-proċess jirċifu notifika minnant il-bejjeħ li ma jistewx iwaslu l-prodott għall-istat membru kwistjoni għaliex il-tariffi huma iżejjed. Irridu norganizzaw it-tariffi madwar l-Unjoni Ewropea biex ikollna su uniku fissem il-ECR Sur Henkel. Kummissar jina għaddejt ħajti kollu f'dan is-settur u dejjem jolqot nil fatt illi l-Ewropa dejjem sejra lura f'dan is-settur. Dejjem tkun għadha lura. għanna diversi kumpaniji fil-Germania, fil-Italja, fil-Renju Unit li qed jimorru fl-Amerika u fl azja Dan ifisser li għad għanna m'għandniex su uniku digitali. Il-grupp tiegħi jaħseb illi Dan huwa settur fejn għandna bżonn iktar Ewropa. Għalhekk għandna nappoġġjaw ix-xogħol tiegħek u tal-kollegi tiegħek grazzi ħafna. Il-grupp tal-Alde Is-Sinjura Sharon Zofa, grazzi, Sur President, grazzi, Komissarju, Viċi President tal-li ġejtu f'din il-Kamra, mal aktar grazzi tal-li proponejtu din il-proposta leġislativa u dawn il-komunikazzjonijiet. Jiena nixtieq nifirħilkom sejrin tajjeb u jekk joġobkom komplu ħeġġu l-istituzzjonijiet kollha sabiex iwassu riżultati fis-suq diġitali uniku. Dan huwa sinjal illi l-Kommissjoni hija serja fil-għal tagħha illi l-Ewropa tkun minn ta' qudiem dan is-settur, però mhux il-proposti kollha oġbu lil kulħadd. Ħafna minnhom iżda mhux kollha, il-grupp tiegħi jappoġġa bisih il-proposta tal-kontratti digitali u aħna inħaġukom sabiex taħdmu sabiex nibqgħu għaddejjin fuq il-files kollha. Aħna qed naraw tentativi sabiex eh, nittrakjaw l-utenti li sabiex ikollhom id-dritt biex jaraw fejn. Fejn jidħlu l-proposti tagħkom aħna e- nilqew il-proposta għal geoblocking mhux ġustifikata u naqdu flimkien ma' trasparenza u bekk naslu għal suq uniku mibni fuq il-fiduċja rispett bejn il-konsumaturi u n-negozji. Però irridu aktar konvinzjoni fuq il-komunikazzjoni fuq il-platforms u l-komunikazzjoni li ħorġu minna kważi l-internet kollu jidħol dan il-parti. Irridu niprevjenu dan, grazzi ħafna. Għal gwe is signor De Jong. Sur President, il-Komissjoni tixtieq tħares lejn regoli tajbin għal dinja digitali. Miex ħaġa loġika, però ma naħsibx illi qed iħarsu lejn il-problema li tħassibna. Hemm ħafna eżempji għall smes An irridu naraw riżultati ta' search engines u biex nagħmlu dan għandna bżonn ta' ħafna flus. Il-konsumatur mhux qed ikollu ix-xelta kollha tal-prodotti fuq l-internet. Irridu naraw jekk xi regolamenti u jkun xi soluzzjoni. Naħseb li se jkun diffiċli, speċjalment tal-SMS li kollhom rwol xieraq meħabba l sfidi finanzjarji. Hemm problema prattika li l-konsumatur qed jaffaċċjaw din hija il-prezzijiet u x-xiri ta' kodba hemm ħafna kumpaniji li joffru prezzijiet li għandhom ikunu l-istess madwar l-Unjoni Ewropea, però m'hemmx biżżejjed trasparenza għal persuni li qed jixtru biljetti madwar l-Ewropa. Spiss naraw illi hemm biljetti illi qed jiġu offruti online oħrajn mill-organizzaturi. Forsi l-Kummissjoni tista' ssib xi soluzzjoni għal problema għal grupp tal-ħodor is-Sinjura Reda. Grazzi, Komissarju. Il-proposta fuq il-geoblogging tista' tista' tkun proposta tajba ħafna jekk tkun iktar ambizzjuża qed tindirizza tħassib tal-liġi u l-obbligi mod tajjeb, però sfortunatament ma tindirizzax il-qalba tal-problema. Meta saqsin il-konsumaturi x'jasbu dwar il-geoblocking l-ewwel ħaġa li jasbu u li il-video mhux disponibbli f'pajjiżek. Il-videos huma eżentati mill-regolament u mill-jidher kontenuti ħor bid-drittijiet tal-artur tinaħħam l-obbligu illi niprevjenu l-geoblocking. Aħna għednu li nindirżaw drittijiet tal-awtur fil-proposta ta' drittijiet tal-awtur, però materjal pal videos li mandom xaqsmu ma' drittijiet tal-artur. Ma nafx fejn dawn il kustjoni se jiġu indirizzati miex qed nara xejn fil-regolament tal-geoblocking U ma naħsibx li huwa tajjeb li ngħidu li hija problema ta' drittijiet tal-awtur għax spiss ikun il-bejjieħ li għal raġunijiet kommerċjali jiddeċidi illi jekk jaqsam issu jaqli iktar flus għalhekk il-Kummissjoni u l-Parlament iridu joqogħdu attenti illi ma joħolqux void fil-regolament u verament naslu għatmim tal-ġew blogging fl-Ewropa. Għal INF e is-Sinjura Kappel. Grazzi, President, Kummissarju Ansib, madwar sena ilu intom tkellimtu dwar l-istrateġija għal suq digitali uniku kienet tinkludi aċċess online aħjar konsumaturi u l-kumpaniji. Kien hemm erba' sottopunti dak iż-żmien għettu li 11.7 miljun euro settew jiġu frankati kull sanna kieku kellna negozju online aħjar kien ikun iktar or, kien ikun orħos għal l-pakketjar ukoll. Dwar il-geoblocking irridu nsibu bilanċ bejn l-interess tal-konsumaturi u għall kumpaniji u rridu aċċess aħjar għall kontenut digitali il-pakket li prezentajtuna l-lum skur se jtejjeb il-protezzjoni tal-konsumatur u x-xiri online se jkun irħas il-konsumaturi se jkunu aktar kuntenti b'dak li jixtru online jekk jekk il-bejħa ma waslu xa riżultati irridu stannew naraw. Irridu proċeduri ta' identifikazzjoni aħjar intom għamiltu kwota ta' 20% għal kontenut audiovizuali għas sorsi Ewropej. Din hija proposta interessanti f'termini kreattiva u jiena ċerta li ċ-ċittadini se jkunu kuntenti b'dan, grazzi. Ngħaddu l kelma lis-Sur eh, Karins. kummissarju fit-tfulija tiegħi. B'at meta ħares lejn il-tfal tal-lum nara li biex tixtri xi ħaġa trid tmur il-ħanut tieħu l-flus tixtri l-oġġett u tmur lura d-dar. Però d-dinja inbidlet ħafna minn dakinhar. Speċjalment minħabba l veloċità tal-iżvilupp teknoloġiku illum spiss ikun il-każ li jekk ma tkun tmux fiżikament li ma tmux fiżikament il-ħanut inti tpoġġi quddiem computer jew tuża l-iPad jew il-mobile u tixtri dak li trid. X'inhuma l-problemi? Il-problemi huma illi il-prodotti mhumiex ħdejk fil-lokalità tiegħek jistgħu jkunu f'kwalunkwe post madwar l-Ewropa jidher illi t-teknoloġija f'dan il-proċess qed tagħmel ħajjitna aktar faċli u mbagħad hemm problemi oħra meta tixtri prodotti għax hemm ħafna regoli li jiddiskriminaw il-konsumatur. Jiddependi minn fejn huma residenti, minn fejn hu il-prodott u hemm ħafna kwistjonijiet li rridu nieħdu konsiderazzjoni meta ħarsu il-pazzijiet pereżempju li jiġu offerti offruti fejn tkun qiegħda. Il-geoblocking hija kwistjoni prinċipali hawnhekk wasalna għall-istruttura tas-suq diġitali. Għalhekk ma jimpurtax fejn tkun tgħix xorta waħda għandek aċċess għax Grazzi Sur Karens, issa Sinjura Toja. Grazzi, l-lum il-ġurnata aħna qegħdin dependu fuq l-enerġija u l-komunikazzjoni elettronika Umbat, jekk irridu sostenibilità u anki il dimensjoni globali, allura irridu naraw li konna suq uniku digitali u napprezzaw l-inizjattivi f'dan ir-rigward u anki il dispożizzjonijiet brabta ma' din il-ħaġa li ġdina bekk toħloq struttura ġdida, regola ġdidi, ġdida għal din id-dinja illi issa qed tiżviluppa ruha u jrid ikun hemm aċċess Eh, li jkun liberu ħieles mingħajr kolunkwa ostaklu biex bekk inħdu pass il qoddim illi l-imprizi, iċ-ċittadini, l-operaturi u oħrajn jistgħu wkoll jieħdu vantaġġ minnhom biex bekk ikollhom tassew diritti ta' konsum, diritti digitali, u anki dawn id-drittijiet jistgħu b'xi mod tassew ineħħu dawn l-ostakli. Mbagħad l-SMEs jibżgħu ħafna minħabba dawn il-bidliet u dawn irridu tassew irridu nejnuhom biex bekk jaħtfu l-opportunitajiet u jkunu jistgħu jamministraw ir-riski. Aħna ovvjament irridu noqgħdu attenti għal regolamentazzjoni u bekk irridu najnu il-faċilitazzjoni biex bekk innaqsu riski. Regolamentazzjoni li tkun ċara, li tkun flessibli, li tagħti attenzjoni li drittijiet ekonomiċi iżda anki għad-dritt tal-privatezza. -pri biex bekk nidħossib id-drittijiet ġodda personali u kollettivi. Nitkellmu ħafna dwar servizzi, iżda ma nistawx ninsew, jien qiegħed għadha fil-Kumitat tal-Industrija, ma nistawx ninsew illi l-aspett digitali qed jinvesti ħafna fil-dinja produttiva bekk għanna fenomenu ġdid fejn għanna diversi elementi li qegħdin fl flimkien fin-negozji tagħna u anki fil-proċessi ta' produzzjoni u anki fir-relazzjonijiet tan-negozji u tal-industriji tagħna. Fil-fatt U importanti u koll li nifokaw fuq l-infrastruttura għax minnajt din il-ħagġa ma nistawx niftħu għal eh, broadband u bekk irridu kol naħsbu dwar id distribuzzjoni tal-frekwenzi għaliex dawn ukoll jgħinu l-iżvilupp tas-servizzi u tat-telekomunikazzjoni. Iżda ċertament hemm il-fattur tal-bniedem ukoll u l-fattur tal-informazzjoni huwa importanti. Grazzi. Onorevole Toja, c'è un cartellino blu per lei. Is-Sinjura Toja għandek blue card. Tixtieq taċċetta? Is-Sur Ġambowski. Grazzi, Sur President. Sinjura Toja, kont qed titkellem dwar l-industrija u l-konsumaturi, ma taħsibx li dan huwa rwol tal-Kummissjoni. Dan u dak li kellna naraw f'din proposta bilanċ bejn l-interessi tan-negozju tal-konsumaturi mingħajr ma nifavorixi l-ebda naħa. Grazzi. Sinjura Toja. Jina tkellim dwar dawn ir-rabti ta' xinħos li l-azzjoni tal kummissjoni hija konverġenti anki b'rabta ma' dak li rajna diġà ġifieri għandna l-atti tal-suq uniku diġitali u mbagħad għandna wkoll interventi dwar l-industrija u l-proċessi l-oħra li jgħinu trasformazzjoni produttiva b'appoġġ għat teknoloġiji li jgħinu allura nistgħu ukoll infakru f'dak li jista' jiġi żviluppat eh, fuq livell komplementari għaliex ovvjament għanna ħafna aspetti li huma importanti għaliex is-sostenibilità wara kollox huwa il-punt il ewlieni f'dan kollu. Lavura l-onorevole Ford. Kalli ma Kallima li miss, Signora Ford, grazzi Komissjoni għanna bżon muflim flimkien madwar l europa sabiex nizguraw illi stoq digitali huwa tajjeb pallu. Ma rridux pero waqfu l-ekonomija digitali, geoblocking, ma aħna ma nisforzawx il-negozjaturi sabiex jiftħu il-ħanut fit 28 pajjiż, però issa fil il-kwistjoni qed ngħidulhom li għandhom joffru prodotti fit 28 pajjiżi. Għalhekk jistgħu li ma jpoġġux prodotti tagħhom online. Grazzi tar regolamenti ġdid, però għadu attenti il-pjattaformi qed jikbru u l-konsumaturi wkoll għandi irrit nara aktar pjattaformi u aktar kompetizzjoni fil-pjattaformi. Tibdi fil-responsabilità tista' twassal għal destabilizzazzjoni, speċjalment fi startups. Il-konsumaturi joġobhom joġbom servizzi tal-medja differenti. U irridu namlu dan possibbli, grazzi. E, signora Callas, grazzi. Thomas Edison qal jekk hemm mod kif tagħmel xi ħaġa ħjar sib dal-mod. Naħseb dan huwa is-suq diġitali rridu naħdmu aħjar u nsibu soluzzjoni tal-problemi għall-aċċess servizzi prodotti ambjent u mobilità il-lan ta' su uniku digitali u strategji tiegħu huwa li nneħħu l-ostakli, nneħħu l-leġiżlazzjoni u prassi antiki u namlu modernizzazzjoni li hija prinċipali sabiex l-Ewropa tkun forza innovattiva f'din l-innovazzjoni li mra mexxija mill-informazzjoni fuq il-ġeoblocking naħseb li għanna nkunu ambizjużi sabiex nindirizzaw il-raġunijiet għalfejn il-kumpaniji jagħmlu geoblocking il-twassil tal-prodott, il-drittijiet tal-awtur u raġunijiet oħra. Hemm ukoll il-fatt il-kumpaniji se jibqgħu jagħmlu din prassi irridu aktar kumpaniji illi bieħu online ma rridux imbeżżewhom hemm ħafna sir f'dan il-punt punt ieħor dwar is-servizzi relatati ma' ta' trasport jiena ma naqbilx mal-argument li għandhom jiġu eżentati minn din il-proposta dawk il-siti spiss użati mill-Ewropej u huma geoblocked u jiddiskriminaw l-konsumatura bbażi tal-indirizz IP irridu neħu l li għalhekk irridu nibqgħu sejri b'dan ix-xogħol. Grazie onorevole Callas, la parola Nur Lopez Bermejo. Grazie signora Callas, kalli li Miss Lopez Bermejo. Grazie sur President. Irrid infakkar li l-Kummissjoni l-maġġoranza ta' ċittadini Ewropej u maħaddima u kif ukoll konsumaturi. Irrit ikollok tħul diċenti sabiex tixtri l-affarijiet għalhekk trid tħares lejn is-suq uniku bħala firxa ta' setturi jekk ma nagħmlux dan se jkollna effett distruttiv minnaħa ta' digitalizzazzjoni fuq ix-xogħol. Irridu niftakru fatt illi issa illi il-fatt li ġi inqasam fl-aktar setturi li jagħmlu profitt se jkollu effett ħażin fuq il-servizza tal-posta. Naħseb li xi punti mhumiex ġustifikati, irridu nkomplu li nindirizzaw il-pjattaformi digitali li jaffru servizzi ġodda jew inkar jaffru servizzi antiki format ġdid. Hemm setturi bħal telekomunikazzjoni u l-lukandi irridu noqod attenti li s-servizzi digitali ikollhom l-istess qafas regolatorju bħal industrija tradizzjonali, jkollhom l-istess obbligi. Din hija l-proposta li aħna nixtiequ minn il-Kummissjoni. Grazzi sanadu il-kelma l-Sur Raymond. Il-war nofsinar tajba komissjari jenna naqbel ma kalima ta' qabli irridu vizjoni aktar bifruxa ta' kwistjoni tajab li konna strategija ta' suq uniku digitali pero għanna bżonnu kol strategija sensibli għas soċjetà irridu soċjetà illi tista' tħallas u dan naħseb li nieqes mill-opinjoni tiegħi waħda mill-ikbar problemi hija għas ta' ta' pubbliku demokrazija Ewropea jekk il-geoblocking se jiġi eliminat fejn hemm il-profit, però mhux għall videos għalhekk dan mhux skont il-bżonn tas-soċjetà imma skont is-suq għanna bżon dibattitu miftuħ fl-Europa u l-streaming tal-videos u importanti daqs il-lob. Mux għed nitkelmu dwar il-suq biss hawnhekk għed nitkelmu dwar inizjattiva sabiex nġibu s-soċieta fl-imkien fuq l-internet u d-dinja nieqsa mill-proposta ta'kom. Il-proposta ma mux biss tal-ekonomija digitali, iżda wkoll tas-soċjetà rridu ntejbu l-pakket, inżidu aktar ma dal-pakket sabiex il- 500 miljon ċittadini Ewropew ma jkunux biss konsumaturi mill perspettiva tal-protezzjoni tal-konsumatur, però ċittadini wkoll parti mid-demokrazija Ewropea u dan irridu nżommu f'maħna meta nkun qed naħdmu fuq il-pakett. Onorevole Rayman, c'è un carton bleu per lei, intende rispondere? Għandek blue card. Onorevole Jaconsari, la parola. Kuuntelin tosi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 jippermetti li ikonem iktar titjib permezz dan l-algoritmu tekniku. Dan l-kussjoni tekniċi x'taħseb? Tweġiba. Kietas? Funktioniert tas Mikro? Ok Qed tismawni l-mikrofon qed jaħdem? Huwa diffiċli li nwijġbu hawnhekk. Jiena provajt nispiega billi nitkellem dwar il-geoblocking. Irdu naraw x'huma l-kriterji. Ikonna aċċess wisa kemm jista' jkun il-geoblocking m'għandux iwassal għal dħul massimu għal kumpaniji biss. Dan huwa punt li ħareġ mid-diskussjonijiet dwar in-net neutrality u suġġetti oħra. Bekk qed nieħdu deċiżjonijiet differenti deċiżjonijiet politiċi differenti jridu naraw il-massimizzazzjoni tal-profitti fuq naħajew il-massimizzazzjoni għad drittijiet ta' ċittadini. Allura ċertament wieħed jitjaż direzzjoni aħna fil-Parlament Ewropew nemmen illi għandna niffukaw dejjem fuq aktar komunikazzjoni bxejn għaċ ċittadini tagħna. Grazzi. L-Onorevoli Schaffhauser. Sur Kommissarju. Għadar boħra qed nitkellmu dwar niftħu swieq eh, li huwa bla limitu li jmur għal dar boħra ktar fid-direzzjoni illi ħankunu taħt l-Ewropa tkun taħt dominazzjoni barranija. M'hemmx strategija ta' sovranità laqas Ewropea fid-dawl ta' teknoloġija barranija li hija teknoloġija ta' dominazzjoni. Is-suq wieħed tagħkom din iktar jippermetti li d-data tagħna tkun miftuħa l Google, Facebook, Amazon li jaħdmu bas servizzi segreti Amerikani għall-Amerikani kontra l-brizi tagħna. Eh, Fid-design, fit sena design, design kellna l-ewwel i teknoloġi mal-Alcatel. U hemmhekk kellnu fuq qudiem imma aħna mista minna monopolju emmek, imma kompetizzjoni ma permetinniex, u l-lum l-katel spiċċata ħabba kompetizzjoni mill-Stati Uniti għaliex kumpanija Amerikani Ċiniżi issa edin imorru minn fuq. Aħna nabżon protezzjoni tas swi Ewropej kif għandna bżonn ta' dawk nazzjonali. Il-Ċina u oħrajn edin jidjeddu sovranità u l-Ewropa tħallihom aħna għanna bżon. Iħna eh, din sħaba ħad tkun waħda illi ħad proteġi ċittadini Ewropej mill-barranin. Aħna irridu ma nipermettux il-barranin jitlu fl-Ewropa. Il-suq digitali mandiġ strategija u ħad tal darboħra fidejn il-leaders Ewropej biex jiprotteġuhom mill- mid-dinja barranija palmu mar russja u ċina għamlu biex jipreservaw l-indipendenz tagħha. Inkella tkun għedin kunu sottomessi għal setat barranija. Aħna il-Kommissjoni m'għandix ambizzjoni, m'għandix frontieri u m'għandix idea ta' sovranità. U jgħet teqret fl-istem il-kompetizzjoni u tal-ftuħ e, tal-frontieri dawn minn għandhom din it-tip ta' xewqa qed nitħasseb fi Franza u l-Ġermanja issa irridu noħorġu minnan biex nibnu Ewropa permessa istituzzjoni oħrajn. Grazzi. Monsieur Schaffhauser, il y a un carton bleu pour vous. Est-ce que vous... Schaffhauser, ġit wieġeb karta blu sur Rockmark. Grazzi, smajta l-intervent dwar il-protezzjonizmu russu u dwar l-ekonomija russa. Nafu, l-ekonomija russa issa għabdet it-triq tan-nizla għaliex mhijiex eh, mimlija ispirazzjoni, m'hemmx eh, stat ta' dritt involut. Bek, għajdinna, kif tqis l-iżviluppi fil eh, fir-Russja f'termini ta' prosperità li qed nifhem li huwa mudell għalik, għajdinna ftit, għajdinna dwar is-suq li qegħdin naraw fir-Russja. Għajdinna, għajdinna dwar dan, għajdinna dwar il-prosperità għar-Russi għaliex sena wara oħra qabdet it-triq tan-niżla. U dik hija ħasra. Zoe parol. Eżis kollega. Intħall tuħu l-ewwel premju għal karikatura tal tal-rimarki jinaħet illi ċina waslet biex preserva ruħha minn dominazzjoni tal-Istati Uniti minn dik mitoloġija grazzi għall protezzjoni tas-suq tagħha. Jiena qed ukoll maħasol maħax illi Russja huwa eżempju iżda Russja huwa sovran. Hija strateġija tas-sovranità. U iżżamed din il-level ta' tmexxija u dominazzjoni fuq il-suq tagħha stess mill-industri barranin. Aħna ma nix din tip ta' viżjoni u dija ħaġa li dispeċina l-Ewropa. E a proposito Jiena xtaqt ngħidilkom li għandi aħbar sabiħa